jitlu minn April. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi ħafna l-Sur Kommissarju. Rrit najdilkom li hawn żewġ proposti tar-riżoluzzjoni illi ġew moddija lilna biex nalqu din id-diskussjoni. Votazzjoni ser issir għada f'nofsinhar. Nagħlaq id-diskussjoni allura. Nerġgħu niltaqgħu għada fid-disa għada l-10 ta' Marzu l-aġenda ta' fuwa tistgħu issibuha fuq is eh, sit elettroniku tal-Parlament Ewropew il-lejl it